tal-Parlament jiena affermajt flimkien mal-President tal-Konsil il-regolament brabta mal-Fond Ewropew għal żiżvilupp Sostenibbli li ġie adottat fil-qafas tal-proċedura leġislattiva straordinarja. It-titlu ta' dan lat jiġi publikat fil-proċess verbali ta' seduta twali. La Komissjoni E. il komitat NV